Il-Kumitat Legali wara il-laqa ta' 30 ta' Mejju issa ħatru tliet membri ġodda waħna issa nridu nivverifikawhom. Għanna Dora u Sur Zuza mid-9 ta' Mejju beda l-mandat tiegħu jiena nixtieq li issa konsa sabiex nadottaw dawn iż-żewġ mandati. Jekk m'hemm ħadd kontra dawn iż-żewġ mandati nistgħu nikkonfermawhom. Minnaħa tal-PP u jibdijina jiena għandi żewġ